Colleghi, l'ordine del giorno reca la relazione Andri Chiene. Eh, Eżis kollegi, se nitkellmu dwar id-drittijiet eh, tal-bniedem fid-dinja tal-2009 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni. Għalhekk l-ewwel qabel kollox xina nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lir-rapporter eh, għal erba' minuti l-Onorevoli Andre Kiene. Jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi ħafna, President. Jiena se nitkellem bil-Litwan. Sinjura rappresentanta Olja, vera qed nieħu pjaċir narak hawnhekk f'din l-awla u narawk tipparteċipa f'din id-diskussjoni, diskussjoni eh, importanti ħafna l-ewwel diskussjoni ta' politika Eh, mill-introduzzjoni tal-EEAS, diskussjoni eh, dwar rezoluzzjoni li sen nivvotaw fuq għada, eh, rezoluzzjoni bazata fuq il-rapport tal-Kunsil dwar drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2009 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar din il-kwestjoni. Ovvjament, aħna ma nistawx ehm, najdu li jinti responsabli għall-azzjonijiet kollha fid-dokument għax dawn ikopru 2008-2009 meta Sinjura Ashton ma kienni Janich, il-kap tal-EEAS, għalek aħna konxji tal-responsabiltajiet li inti għandek u aħna fil-Parlament Ewropew se nagħmlu l-almu tagħna sabiex naċertaw li l-anijiet u l-ambizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea isiru realtà. It-trattat ta' Lisbona daħal fis seħħ xi sena ilu u s-servizz tiegħek beda l-attivitajiet xi tiegħu xi ġimatejn ilu u um, nixtiequ nibatu messaġġ u l parlament qal um, li um, l-EAS għandha tieħu attenzjoni għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja u l-ħarsin tal-dawn l-azzjonijiet madwar id-dinja. Għandha tkun parti mill-istruttura ta' servizz u rrit ikun hemm ukoll direttorat speċjali li ikopri dawn il-kustjonijiet. Għanna bżonn aħna naċċertaw li dritti tal-bniedem ma jisparixxux mill-istruttura tal-IAS u li jibqgħu kol eh, element prinċipali. Issa rappreżentanti speċjali għad drittijiet tal-bniedem u huma se jaħdmu flejn l-Unjoni Ewropea m'għandix rappreżentanza diplomatika dawn ir-rappreżentanti għandhom jkollhom mandat ċar fuq kif għandhom jaħarsu dritti tal-bniedem fil-pajjiżi fejn dawn jaħdmu. Nixtieq nisħaq fuq il-bżonn li ikollna il-grupp konom kienem appoċ għawi għal dan il-grupp Għada aħna se niddiskutu il-politika tal-Unjoni Ewropeja meta naslu biex nivvotaw fuq ir-reżoluzzjoni u se nħarsu kon lejn l-attivitajiet tal-istituzzjonijiet eh, u se kopru firxa ta' suġġetti u temi qed nitkellmu pereżempju dwar l-abolizzjoni tal- eh, mm, tal-violenza kontra n-nisa, l-ingwaljanza, etc. F'dan ir-rapport aħna nitkellmu dwar eh, l-attivitajiet eh, tal-Unjoni Ewropea u eh, il-korpi internazzjonali pal per eżempju l-ġnus Magħquda l-Konsil tal-Ewropa u ovvjament ħafna mill-kollegi tiegħi li jaħdmu eh, fl-affarijiet bajnranin kien hemm vot kważi unanimu kien hemm żewġ astensjonijiet biss u nixtieq ngħid li hemm parti addizzjonali fejn nitkellmu dwar każijiet speċifiċi. U nixtieq jiena nkopri żewġ każijiet speċifiċi nafu li l-Premju Sakharov ġie premjat illum eh, l-Sur Guglielmo Farinas u eh, l-autoritajiet kubani ma taħx permess jivvjaġġa l-Europa. Għalek nittama li jintkom sessibu mod kif nistaw nesprimu l-pozizjoni tana u dispjaċir tana u kol minħabba l-ġir tal- l-amministrazzjoni kubana. Ħaġa oħra li aħna ktibna fir-rapport illum il-qorti russa għandha tgħaddi sentenza fuq każ imma l-raġunijiet li ma nafux x'inhuma kien hemm posponiment qed nitkellem dwar Platon Lebedev Kobikorski u eh, hemm provi li eh, prevalenza tal-liġi u nixxieq li jinti tuża r-riżorsi kollha għad dispożizzjoni tiegħek li taċerta li ma tkunx eh, xi ħaġa li tiġri ta' spiss ma tkun eċċezzjoni l-sforzi ta' Medvedev u ma' sforzi tajbin. Grazzi ħafna. Issa nixtieq naddi il-mikrofonu lil baronessa Ashton. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli. Nar il-ġimma aħna ċelebrajna jum tal-Internazjonali tad drittijiet u bekk Eh, aħna faħarna organizzazzjonijiet li ġildu kontra il-ksur u diskriminazzjoni jiena il tajt ma' Shirina Badi fuq eh, Iran u il-Kummissarju għannisa Dr. Saraya Sarang kif ukoll oħrajn li ħarsu drittijiet tal-bniedem u sen kompli jiena niltaqaw ma' dawn il-delegati jena qed nistenna li l-kapiet ta' statu gvern u dawk li għadmu Brussel jagħmlu l-istess. Sitt xhur ilu jiena preżentajtilkom reviżjoni dwar kif l-Unjoni Ewropea għandha twettaq il-politika tagħha fuq id-drittijiet tal-bniedem. Illum nixtieq ngħidilkom x'ġara sissa u kif qed inħares jiena nantib nantipiċipa il-futur kif ukoll il-EAS. Jiena ferm grata lil Dr. Andriħjeni Eh, għal rapport tagħha. Rapport li twieġeb għal rapport annwali tal-Unjoni Ewropea dwar drittijiet tal-bniedem u dan ir-rapport jitkellem dwar viżjoni tal-Parlament dwar kif nistgħu nagħmlu l-approċċ tagħna iktar effetttiv. Din ambizzjoni li jiena eh, naqbel ma' 100% l-firxa ta' azzjoniet u sfidi li eh, eh, aħna t-nifacċaw u ma' riflessi fil-rapport il-violenza sessuali l-użu ta' teknoloġi ġodda sabiex eh, l-libertà ta' taħdit tiġi limitata. Għalek dawnu maftit mill-eżempji ta' dan il-ksur. Jena nishtiq nirringrazzja s-senjura Andrikieni għall-erba mit-emenda li inkludiet f'dan il-rapport informattiv u ferm utli. Dan il-rapport jikopri ħafna temi u jiena nixtieq nitkellem dwar tliet żviluppi riċenti u importanti ta' dawn l-aħħar tliet xhur. L-Unjoni Ewropea taħdem bil-wet bir-reqasa biex eh, tavvanza il- Fert fuq il-palk internazzjonali hemm il-Konsil kien hemm konsil dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-Unjoni Ewropea kellha pożizzjoni Ewropea fuq ir-reżoluzzjonijiet li jkellhom xi jaqsmu mal-rapport Goldstone. U fil-Assembleja Ġenerali u t-tielet Kumitat l-Unjoni Ewropea wkoll kisbet l-anijiet prinċipali reżoluzzjonijiet fuq e, Dipkar kif ukoll il-pena kapitali. Dawn għaddew bi maġġoranza għawija kif ukoll ir-riżoluzzjoni Kanadiża fuq l-Iran u l-riżoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea li eh, tiġi ah, l-intolleranza reliġjuża. it Tieni punt kif ġim ehm, ħabar f'Ġunju ehm, beda xogħol fuq reviżjoni fuq il-politika ta' drittijiet tal-bniedem. Dan il-proġett kien wieħed inklusiv jiena eh, irċevejt ħafna input mill-istati membri parlamentari eh, madam ħatela u s-sottokumitat ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll ħafna NGOs u akademiċi. Jiena se nitlob li servizz tal tim tiegħi eh, sinju li jikkonsidraw ukoll it-temi prinċipali li ħarġu minn dawn il konsultjonijiet u kif naraw kif dawn nistgħu nwettquhom fil-prattika. Jiena se nserraħ fuq l-appoġġ kontinwu tal-Parlament fil-ħidma li se nagħmel. It-tielet punt beda xogħol fuq is-streamlining tal-ħafna politiċi li ħarġu matul dawn l-aħħar 10 snin u li jagħmlu l-linji gwida ta' politika tal-Unjoni Ewropea strumenti oħrajn l-linji gwida li għanna sabiex nipromovu nipproteġu, nipromovu nipproteġu id-drittijiet tal-bniedem. Eh, huwa ħin tajjeb ukoll propizju sabiex naraw ġara fil-passat u nimxu koll lejn il-futur. Jiena nista' nantiġba tliet linji ta' azzjoni. Il-ħtieġa li l europa tkompli tkellem favur eh, il-drittijiet tal-bniedem fuq il-palk globali. Aħna se nkomplu nsaħu l-azzjonijiet eh, fil-ġnus maquda u ma nippermettux li jiġu naqsa l-standards eh, universali. Aħna rridu nsibu mezzi innovativi ta' kif nistgħu naħdmu ma' msieħba ta' pajjiżi terzi sabiex nipromuovu l-valuri li għanna in komuni, per eżempju, kien hemm rezoluzzjoni fuq il-pena tal-mewt. Aħna wkoll u li r tana tagħna kun wieħed tajjeb u segur. Aħna rridu nikkonsidraw sitwazzjonijiet speċifiċi, rridu nikkonsidraw strategiji għal kull pajjiż għandna nirrevedu l-prioritajiet tagħna kif ukoll l-użu l-iktar effettiv tal oddo tagħna. Per eżempju, li naqsmu l-esperjenzi tagħna fuq il-ħarsin tal-tfal fuq l-internet jew kif nistaw aħna naħdmu mm, kontra li t tfal jaħdmu e, u l-drittijiet tal-bniedem dawn għandu bikunu fil-qalba tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea ġifiri li indaħlu drittijiet tal-bniedem fl-attivitajiet tal-partijiet kollha tal-servizz ta' azzjoni esterna kif ukoll il-firxa tal-azzjoni esterna, il-kummerċ, l-iżvilupp, l-CSDP, eċċetera u fuq il-livelli kollha. Dan se jiġi inkluż fil-istruttura tal-kwartieri ġenerali kif ukoll fost id-delegazzjonijiet tagħna ħalli bekk nistgħu nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem u sabiex ukoll eh, narfu E, e, u nilħu l-lanijiet tal-Unjoni Ewropea. Dawn jinsabu fil-qalba tal-identità tagħna Ewropea u dawn ukoll e, jaffetwaw l-xogħol li nagħmlu mal-bqija tad-dinja. Dawn jaffetwaw mekanizmi differenti u hemm promozzjoni ta' dawn il-valuri ma' nsieħba differenti fil-kuntest multilaterali permezz ta' appoġġ lis soċjetà ċivili li nifinanzjaw proġetti speċifiċi fiktar minn mit pajjiż. Għaxar snin wara l-ewwel komunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal tal-bniedem u bitwaqif ta' servizzi l ġdijt jiena nixtieq naċċerta li l-politika tagħna ta' drittijiet tal-bniedem eh, waħda effettiva, innovattiva u immirata. U jiġifieri xi ħaġa li nsibuwa fl-azzjonijiet kollha esterna tagħna u l-standard globali wkoll. U għalhekk jiena vera nilqa l-kontribuzzjoni f'dan ir-rapport u nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja eh, il giljormo Farinas tal-premju Sakharov. Grazzi ħafna. Grazzi, issa nishtiq naddi l-mikrofonu lil eh, dawk li se jitkellmu fissem il-gruppi politiċi għal Pepe eh, l-Onorevoli Valdere għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Ashton, nixtieq nieħu din l-opportunità biex nifraħ lis-Sinjura Andrew Kieni għal l-adozzjoni unanima tal-rapport tagħha. Dan ir-rapport fuq id-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja durina is-sitwazzjoni kemmi kritika madwar id-dinja u um, li l-Unjoni Ewropea ilha taħdem għal ħafna snin fuq din il-kwistjoni. Nafu li r-Russja qed tikkonforma eh, biss ma' wieħed minn sitt klawżula li ġew iffirmati ma' Georgia watem um, għatem problemi blossetja u jiena nixtieq naġbet l-attenzjoni tagħkom għal kwistjonijiet bħal dawn mhux aċċettabbli l-Unjoni Ewropea tieħu l-sforzi tibbat rizorsi mingħajr ma tikseb xi riżultati għal din ir-raġuni fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem irridu nagħmlu xi titjib. L-ewwel qabel kollox irridu aħna nwaqfu strateġija ċara dwar id-drittijiet tal-bniedem, strateġija li titkellem boċar dwar id-dmirijiet kif ukoll l-istrutturi li se jgarantixxu evalwazzjoni tar-riżultati. U kol, it-tini punt tijaj, għanna bżon naħna li kolna valwazzjoni ta' situazzjoni ta' drittijiet tal-bnidem u din għanda tkun bazata fuq l-esperienzi tagħna u fuq kriteri ċari. Mannix aħna imbidlu l-opinjonijiet tagħna minħabba interessi ekonomiċi jew inkella minħabba interessi ta' pajizi terzi. Aħna għanna bżon u kol ta' NGO internazzjonali li jaħdem fuq din it-tema u din għandha tkun priorità tal-EAS u għal relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi terzi. Grazzi ħafna għal l-essendi l-Onorevoli De Kaiser għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura Ċe, dan ir-rapport dan huwa uh, wieħed bażi tajba ħafna kważi kopra u tkellem dwar kollox fuq id-drittijiet tal-bniedem xi kultant diffiċli li wieħed jaqrah imma mhux qed nagħti tort ir-rapporter imma qed nagħti tort dawk l-emendi kollha li kellha bżonn tinkludi r-rapporter. Nixtieq nifraħ ir-rapporter ovvjament ir-ġittijiet tal-bniedem huma fil-qalba tal-politika Ewropea imma imma nitkellmu dwar kwistjoni komplessa. Għalhekk meta l-Parlament Ewropew jitolbu jitlob lilek, Sinjura Banranessa Ashton li kollok per eżempju taħriġ, eh, torganizza taħriġ għall-esperti barra minn pajjiżhom u li jkun hemm monitoraġġ ukoll ta' drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi partikolari jekk il-Parlament qed jitlob għal din l-istruttura mhux qed nagħmlu dan sabiex indaħlu iktar burokrazija imma għax dawn l-affarijiet iridu jsiru. dan ir-rapport dan ma jinjorax eh, il-ksur serju li qed isir madwar id-dinja imma Eh, mhux qed nitkellmu dwar l-iżbalji biss, imma dan ir-rapport ukoll tkellem dwar il-passi eh, xirqa tajbin li ttieħdu kol biex nagħlaq nixtieq ngħid li dan ir-rapport jirrifletti l-importanza u l-ġid tax-xogħol li l-Unjoni Ewropea wetqet aħna għanna ħafna strumenti għatta strumenti li vera jistaw jipromovu demokrazija fid-dinja għat irridu aħna nikonvinċu l-imsiħba tagħna li dritti tal-bniedem mhumiex eh, eh, xi ostaklu għat kabbir u eh, kummerċ internazzjonali dawn jagħtu valur miżjud għall-istabilità, prosperità. Baronessa, jiena naħseb li inti vera għarraft eh, l-importanza ta' din il-kwistjoni u eh, inti għamilt ħafna f'din eh, is-sena wara tħul fi seħ tal-Trattat tal-Lisbona. Grazzi ħafna l-Onorevoli Donskis għal-Aldej għal żewġ minuti. Dėkuoju. Gerbimoji pirmininkė, gerbimieji kolegos. Norėčiau pasveikinti pranešėją ir visus parlamentarus. Grazie tassew, signor President, kollegi, jena nishtiq nifraħ il-rapporter u l-MPs kollha li faslu emendi u kienu parti minn din diskussjoni. Xtieq nirringrazzjom għall isforzi kontinwi tagħhom biex huma faslu dan ir-rapport. Jiena naħseb illi l-isfida l-għajnija tajjeb ħafna. Aħna rċivejna ħafna għajnuna ħatta tal-NGOs. Din l-għajnuna tejn ħafna biex intejbu d-dokument. Jien nixtieq nistieden kulħadd biex nadottaw dan ir-rapport li jirrifletti tajjeb ħafna l-qada l-pożizzjoni tal-Parlament. Nixtieq nistaqsi l kollegi biex ma joqgħodux jitlewmu fuq kwistjonijiet li diġà iddiskutejnihom. Hemm ħafna pajjiżi illi għandhom bosta problemi. Iżda billi nestendu wis ir-rapport dan jista' jdajjef xi ftit il-kontenut. Nixtieq niġbed l-attenzjoni għal ċertu emendi li ma ġewx meħuda fil-verżjoni preċedenti. Hemm il-kwistjoni tal-pina kapitali u sodium falanajt illi jiġi użat bħala kimika fil-pina kapitali. Dan nixtiequ niprojbixuh mbagħad hemm il-kwistjoni tal-impenji illi jinsabu fir-rapport tal-2007. Mhux qed nitkellem biss dwar il-linji gwida. dwar l-linji gwida tal-Unjoni Ewropea imma wkoll linji gwida għal pajjiżi li mhumiex jaqdu dmirhom. Grazzi fisem il-ħodor l-Onorevoli Hawtala għal żewġ minuti. Grazzi ta' sew, Signor President, jien nixtieq nagħti merħba rappreżentantoli fil-Parlament Ewropew illum. Jien nixtieq nifraħ li Sinjura Andrikine għal ħidma tagħha kienet ħidma ta' skwadra eċċellenti ħafna u l stajna nadottaw b'mod unanimu fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Jien kont fortunata ħafna illi f'din il-ħarifa ġejt mistiedna biex nieħu sem fi diskussjonijiet bejn istati membri dwar kif il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem tista' ssir waħda aktar effettiva u aktar koerenti. Jiena nemmen illi issa wasal iż-żmien storiku biex aħna nagħmlu reviżjoni tal-politika ta' drittijiet tal-bniedem tagħna kif qed inti, Sinjura Baronessa Ashton Is-suġġerimenti huwa li dan il-proċess irrid ikun wieħed miftuħ kemm jista' jkun, inklusiv kemm jista' jkun. Jien nixtieq inħeġġek biex inti toħroġ komunikazzjoni fil-waqt l parlament u l-Kunsill biex aħna jkollna diskussjoni u impenn fuq livell qoli. Issa illum huwa importanti ħafna li aħna niftakru li trattat ta' Lisbona ipoġġi rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-politika esterna tal-Unjoni u għal din ir-raġuni aħna rridu strutturi x-xirqa. Aħna nafu illi inti rappresentantoli inti impenjata għad-drittijiet tal-bniedem u strutturi demokratiċi bħala kwartieri ġenerali. Tista' tgħidna xi tfisser din fil-prattika? Tista' tgħidilna illi inti ser timpenja ruħek kif qed hawnhekk fil-Parlament fis-sajf. Jiena nħeġġek biex inti tistabilixxi il-kohom Brussell ġewwa il-Kumitat ġewwa Brussell li huwa l-Working Party għal drittijiet tal-bniedem għax aħna ta' bilħaq neħtieġu din l-istruttura permanenti. Jiena nixtieq nirringrazzjak għall isforzi tiegħek biex tqarreb lejn xulxin l-istati membri il-ġimgħa l-oħra ġewwa Oslo fil-ċerimonja tal-Premju ta' Paċi tan-Nobel minna l-isforzi tiegħek dan ma, ma setax jiġri u għanna bażi tajba ħafna għal ħidma dwar drittijiet tal-bniedem biex l-Unjoni Ewropea jkollha leħen aktar b'saħħtu, leħen aktar effettiv fix-xena dinija. Grazzi. Fisem li sijar l-Onorevoli Szymanski għal minuta u nofs. Grazzi tassew. Jina nishtiq li naqat mal-grazzi tiegħi lejn il-rapporter. Importanti nitkellmu dwar ħaġa waħda. Il-Kristjani huma l-iktar grupp reliġjuż diskriminati fid-dinja, huma diskriminati, attakati, spiss maqtula, kważi f'kull żona tad-dinja. Iżda id-dinja tibqa' sikta, anke l-Unjoni Ewropea tibqa' sikta. Ma tagħmel ftit wis jiena grat fil-konfront tal-Baronessa Ashton għaliex hija reaġixxiet spiss frabta ma' bosta kwistjonijiet dan l-aħħar il-pajjiżi bħal Eġittu u l-Alġerija li huma ġirin tagħna jridu jifmu li mistgħux jiżviluppaw dialogu soċjali u politiku jekk ma jqisux dawn il-minoranzi pajjiżi bħal Sudan u l-Iraq irridu jkunu konxi illi aħna maħniex ser nejnuhom, maħniex ser nipromovu f'dejjem ta' kummerċ ħieles jekk id-drittijiet fundamentali ta' twemmin ma jiġux imħarsa f'dawn il-pajjiżi kien hemm progressi f'dawn l-aħħar snin iżda aħna għandna bżonn ta' impenn aktar kostanti għad-difiża tal-libertà tal-reġjon f'din id-dinja għaliex jekk ma nagħmluhx aħna ħadd ma ħajamlu minn flokna. Jiena staqt niltaqa' mal-isfijiet illi kienu hawnhekk fil-Parlament Ewropew eh, li ġew hawnhekk minn Mosu minn Bagdad fl-Iraq. Huma rrakkontawna l-esperjenza tagħhom, irridu nesprimu s-solidarjetà tagħna fil-konfront tagħhom niggarant garantixxu il solidarja tagħna. Jekk dan ma nagħmluhx nistgħu npoġġu friskju l-kredibilità tagħna quddiem ix-xena din hija. Grazzi, grazzi fisem il-GUE NGL l-Onorevoli Verġa għal minuta. Grazzi tassew, Sinjora President. Is-sessjoni tagħna tidher illi hija dedikata għad drittijiet tal-bniedem adottajna rapport gaf dwar il-traffikar tal-bnedmin u ieħor dwar l-European Protection Order biex niġildu favur id-drittijiet tal-vitmi. Il-PPE attakka il-barranin fuħet mir rapporti dan ir-rapport huwa parti minn perspettiva ta' Ewropa illi qed taġixxi fuq żewġ naħat u jien jiddispjaċini minn dan jiena nemmen ħafna dwar il-libertà ta' reliġjon ta' twemmin jew nuqqas ta' twemmin hemm ħafna persuni li ma jem li m'għandhomx twemmin li huma persegwitati madwar id-dinja. Rapporter ma ċettax l-emendi dwar il-kwistjoni tal-twemmin u l-ħsieb. Għaliex qed tiffokaw biss fuq il-Kristjani Memxejn dwar trade unionisti, eh, nitkellmu dwar l-Iran, il-Belarusja, Kuba ovvjament. Imma ma semmejniex is-sitwazzjoni f'pajjiżi ġewwa l-Afrika li ma jinsabux fil-Magreb fejn il-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem eh, qed jitpoġġew f'dubju fil-Libja u fil-Tunezija. fil libja u fil tunezija ma nitkellmu xej, ma nsemmu xej dwar il-Kolumbja lanqas nittama li din id-diskussjoni permettinna biex aħna nkunu mexxejja irridu bilanċ aħjar dan huwa l-mod kif aħna nistgħu navvanzaw lejn kunċett ta' drittijiet tal-bniedem universali fadlinna ħafna x'natfu. Grazzi. Fissem li FD l-Onorevoli Provera l-minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Nistenni nirringrazzja l-rapporter tal-lija laqat emendi tiegħi marbuta mal-libertà reliġjuża jien nixtieq nifraħilha għas-suċċess li hija kellha fit fasil ta' dan ir-rapport. Qegħdin narawhom dejjem spiss fatti tradiċi marbuta mal-libertà ta' dawk li jemnu madwar id-dinja. Xkiela libertà tal-kult, aggressjonijiet u qtil qegħdin dejjem jikbru dawn l-atti kriminali ma marbuta ma dawk li jemnu f religjoni, reliġjoni kollha. Mod partikolari l-Kristjani, libertà ta' reliġjon qed isir suġġett dejjem aktar sensibbli minn flok tkun waħda mill-libertajiet illi m'għandniex niddiskutu dwarhom għal din ir-raġuni jiena nixtieq nisad l-proposta li diġà ressat biex nfasslu rapport speċifiku kull sena minnaħa tal-Parlament Ewropew, rapport preċiż biex naraw x'inhu l-istat tal-libertà reliġjużi madwar id-dinja dan ir-rapport għandu jagħti l-elementi meħtieġa biex nippjanaw interventi politiċi xirqa u preventivi. Grazzi fisem il-membri mhux affiljati l-Onorevoli Sinclair għal minuta u nofs. Grazzi ta' sew, Signora President. Il-ġenerazzjonijiet ta' tfal tal-iskola sovjetiċi kibru fil-periodu ta' Stalin. Jider illi tfal tal-iskola Ewropej se jikbru u jitalmu l-Unjoni Ewropea tiddefendi drittijiet tal-bnidem. Iżda xamiltu li l-min retorika rapporter tisħaq dwar id-djufija tal-politika tal-Unjoni Ewropea fil-kuntat mal-ġunta tal-Birmania. Il-rapporter tgħidilna l-Unjoni Ewropea mħasba ħafna dwar id-drittijiet tal-bniedem abbużi li l-Unjoni Ewropea iżda ngħidu dwar id-deportazzjonijiet tar Roma mill-Belġu fl-1999 matul il-tmessija ta' Gajfer Hofstad li suwa membru għawnek u xinajdu deportazzjoniet ta' Roma minn Franza din is-sena. Iżda forsi dan kollu għal istajna nistennew mis servi stazzjoni esterna fi Brussel ġimma l-oħra la' Amnesty International għajmet tħassib dwar in-nuqqas ta' unit tal-dittit tal-bniedem fi servi stazzjoni esterna. U faċli wieħed jitkellem maħjar il-nihdu azzjoni fil-komitat il-ġimma l-oħra jina akkużajt il-presidenza Belġana li kienet presidenza fantasma. Il-presidenza qablet miegħi qalet illi hekk ridu jkunu. Nishtin nistaqsi l-Baronessa Ashton biex tattendi l-laqa li jmiss tal-Kumitat tal-Drittijiet tal-Bniedem fil-10 ta' Jannar. Tkun hemmhekk preżenti mhux fl-ispirtu biss jgħid tkun parti mill-iskambju tan-netwerk tal-Demokrazija Umana u tispjegana xi tfisser għalija illi aħna nieħdu azzjoni. Issa ser jitkellmu l-kellima l-oħra li għanna fuq il-lista ser jibbelu nervu li Marek għal minuta u nofs. Kollegi, nishtiq nirringrazzja l rapporter l-Onorevoli Andri Kene ta' dan ir-rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-2009. Ma kellix biċċa xogħol faċli għaliex il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem tisħoq l-attenzjoni u l-impenn Fi rapport kemm il-darba nħedġu bosta pajjiżi, bosta istituzzjonijiet biex jieħdu azzjoni biex huma iżidu il-ħarsien il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Jidirli illi irridu nivverifikaw b'mod aktar frekwenti jekk dawn l-impenji u miex jitwet din hija talba tal-Parlament Ewropew għaliex jekk le minn issa sa sen oħra ser narġgħu intennu l-istess kummenti li qed nagħmlu llum. għanna raġun meta ngħidu li rridu nħarsu drittijiet tal-bniedem imma dan huwa ftit wies kunu effettivi irdu niżguraw illi il tmexxija tal-bosta pajjiżi iwet u jħarsu l-indikazzjonijiet tagħna. Jiena nappoġġu dak li tgħid il-rapporter dwar is-sej. irdu kunem hemm direzzjoni ġenerali dwar id-drittijiet tal-bniedem għad demokrazija rdu noħol u rappreżentant qoli għad drittijiet tal-bniedem lan tal-politika estera tal-Unjoni Ewropea għandha tkun dik li nħarsu id-drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb li dan huwa l-messaġġ ewlieni tar-rapport. Jekk aħna nkunu nistgħu niverifikaw dan il-għan nikun nistaw inwet mela allura il-rapporti ta' sena d-dihla ser ikunu rapporti mux daqsek gbar. Issa l-onorevoli Zenke għal-minuta u nofs. L-ewel net jena xtaqt nir-ringrazzja tal-li tajtni din l-opportunità li intervjeni l-um edin analizzaw dokument illi huwa mamul minn żewġ partijiet. Minn żewġ oqsma. L-ewel qasam jiprofa jevalwa s-situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fis-sena 2009 fit-tieni parti tad-dokument nitkellmu dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea f'dan is-settur. Għaldaqstant irridu nwieġbu għal dan għal din il-kwistjoni is-sena l-oħra kien hemm progress fuq livell mondjali dwar il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u il-ħarsin Sfortunatament it-tweġiba għal din il-mistoqsija mhijiex waħda fil-pożittiv. Żgur fl-2009 ma kienx hemm progress dak li għandu x'jaqsam il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali qed naħseb pereżempju dwar il-pina kapitali. Qed naħseb dwar it-tortura illi tiġi użata f'ħafna pajjiżi, il-vjolenza fuq in-nisa. Qed naħseb ukoll dwar il-fatt illi fid-dinja mijiet ta' eluf ta' tfal ikollhom jagħmlu xogħol imġiel u jiġu sfruttati. Issa dwar il-lanijiet irridu niżguraw il l-Unjoni Ewropea taġixxi b'mod aktar effettiv fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena naqbel mal-proposti kollha illi ġew imresqa fir-rapport. Iżda dawn ir-rakkomandazzjonijiet tagħna irridu dawn ir-rakkomandazzjonijiet iridu jitwettqu għaliex jekk dan isir l-Unjoni Ewropea jkollha impatt akbar fuq l-ista fuq is-xena dinija. Issa l-Onorevoli Giran għal minuta. Grazzi tassew, Signora President. Rapport rapport Kini huwa dokumenta referenza eccellenti għal dawk illi jesprimu ruhom dwar id-drittijiet tal-bniedem. Hija ħaġa tajba illi konna lezzjonijiet komuni mal-imsieħba tagħna dwar id-drittijiet tal-bniedem ċertu pajjiżi jinsabu għadhom jinsabu fil-Medju Evu jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea ma trid tkun wis arroganti il-kritika tal-Unjoni Ewropea fil-konfront ta' pajjiżi oħra tkun aktar kredibbli jekk is-27 stat membru tagħna ikunu f'konformità mas sentenzi kollha illi jingħataw mill-Qorti ta' Strasburgu. Irridu nneħħu kull dubju meta aħna nittrattaw u nindirizzaw dawn l-entitajiet li aħna ħlaqna. Grazzi l-Onorevoli Logbiller għal minuta u nofs fissam il-ħodor. Signor President, Baronessa Ashton, l-Unjoni Ewropea għanda sensiela sħiħa ta' strumenti biex tejjeb il-situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'bosta pajjiżi hija entità multilaterali illi titkellem dwar l-importanza ta' drittijiet tal-bniedem u tipprova tippromovihom issa bis-servizz tazzjoni esterna irridu nużaw di l-opportunità biex naħsbu dwar il-politika Ewropea ta' drittijiet tal-bnidem u naraw u xa tkun effettiva u effiċenti daqskemm għandha tkun. Jina nilqa dak illi inti ħabbar illum, Sinjura Ashton, iżda jina mħasba dwar il-fatt jekk dan jistax jidħol jew le fis-servizz tazzjoni esterna għaliex hemm riskju illi ser ikonna anqas riżorsi milli kellna sissa u mhux ser ikun hemm politika viżibbli effettiva ta' drittijiet tal-bniedem. Id-Dipartiment ta' drittijiet tal-bniedem illi qed jitwaqqaf naħseb illi ser ikun xi ħaġa ta' tiżjin biss jekk aħna ma jkollni strutturi ma jkollniex personal fuq livell ukoll li jkunu jistgħu jirrappreżentaw id-drittijiet tal-bniedem. L-integrazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem biss mhux ser twassal riżultati neħtieġu tim ta' esperti sostanzjali fuq l-ola livell irdu ninvolvu l-partijiet interessati kollha għaliex hemm biss jista' jkollna integrazzjoni fil-oqsma kollha tal-politika fuq livell ċentrali. Tkun xi ħaġa mhux professjonali, xi ħaġa li ma nistgħux nifmuha u pass lura jekk aħna nitkellmu biss dwar il-drittijiet tal-bniedem. n-nies illi id-drittijiet tagħhom qed lhom qed jistennew politika ta' drittijiet tal-bniedem aktar effettiva u mhux biss estensjoni ta' din il-kwistjoni. Grazzi l-Onorevoli Tenok għal minuta u nofs. Signora President, jiena nifraħ l rapporter l-Onorevoli Andrikini għall approċċ bilanċat u sensibbli tagħha. Il-grupp tiegħi li sijar huwa impenjat biex jipromuovi drittijiet tal-bniedem fundamentali madwar id-dinja. Aħna nirrikonoxxu li drittijiet tal-bniedem spiss iridu jiġu bilanċati mal-politika għaliex l-Unjoni Ewropea kieku qed tiżviluppa strateġija maċ-Ċina fejn qed naraw il-gvern tagħha jinjora l-libertà. L-Unjoni Ewropea għandha dmir morali biex tipprovdi l-iżvilupp għajnuna ta' umanitarja l pajjiżi qed jiżviluppaw. Anke dawk li għandhom rekord ħażin ta' drittijiet tal-bniedem bħal pereżempju l-Pakistan fejn il-minoranzi reliġjużi jisofru minn diskriminazzjoni ta' istituzzjonali. Jiena iżda sodisfatt li dan ir-rapport jitkellem dwar pajjiżi illi li li ħasbuni xiftit matul il-karriera tiegħi, il-Vjetnam, Kuba, il-Venezuela, l-Iran, Zimbabwe u l-Korea ta' fuq. Il-kwistjoni ta' impunità fir-Russja għad defensuri ta' drittit tal-bniedem ukoll titqajjem mod tajjem. Tema importanti f'dan ir-rapport hija l-libertà demokratika timxi id fit madretti tal-bniedem, iżda jiena għandi ċertu dubi meta dal-Parlament jikondanna liġi internazzjonali, meta naraw l-bażi legali mhijiex ċara. Pereżempju għada ser nitkellmu dwar id-daqqiet bil-qasba fil-Malazja u dikjarajnija fil-Parlament bħala li tmur kontra liġi internazzjonali fejn stqarrija bħal din hija e, ta' dubju b'mod legali. Irridu nżommu mal-fatti biex nibqgħu istituzzjoni kredibbli. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Belder għal minuta u nofs. Grazzi tassu. L-isforz tagħna biex aħna implementaw dawn il-miżuri Irrid ikollu approċċ personali wkoll din hija xi ħaġa li l-Onorevoli Andri kienet kelmed dwarha fir-rapport tagħha tlet affarijiet marbuta mal-Kostituzzjoni. U naħseb li aħna rridu niżguraw illi naraw x'jistgħu jkunu il-konsegwenzi hemm tliet kwistjonijiet urġenti. Dr. Fania Feng. Difensur ta' drittijiet tal-bniedem ewlieni fiċ-Ċina jinsab taħt arresti domiċiljari fiċ-Ċina huwa kien vittma ta' servizzi sigriti ta' ċina u aħna irridu niżguraw illi inkunu nistgħu neħilsuh minn dan l-arrest domiċiljari. Empina tal-mewt illi nata' ġewwa l-Afganistan u ġewwa San Francisco l-awtoritajiet tal-Pakistan ma rridux ma ridu jagħmlu xejn u jaċċettaw biss il-fatt illi dan imur kontra l-leġiżlazzjoni. Din hija kwistjoni ta' blasfemija ġewwa l-Pakistan. Jusef jinsab fl-Iran taħt arresti domiċiljari bħalissa. Dinja punta dan huwa puntazzjoni Ewropew irridu niżguraw illi huwa jinħeles huwa jinsab taħt sorveljanza tal-Istat, kollegi. Rappresentant Oli aħna għadna ma minniex bizzejed f'dawn l-osma. Grazzi, l-Onorevoli Molzer. Presidentin, Kina. Grazzi ħafna, President. Meta ċina e- e- e- bojkotjat il-ċerimonja tal- premju Nobel kien hemm eh, eh, diskors dwar l-Afganistan u l-għajnuna eh, illi natat mistetat tal-Ewropa għawnek qed nitkellmu dwar pero persekuzzjoni tal-Kristjani fil-vant nofsani u nuqqas ta' tolleranza. Dawn huma affarijiet li rridu naħsbu dwarhom qed naraw e, til marbut ma' l-unur u ksur ieħor li aħna ma nistgħux ninjoraw fl-Unjoni Ewropea, għanna nirrifjutaw kull e, relativizmu kulturali u koll in intolleranza. Irridu inħarsu lejn id-dritt tal libertà, l-ugwaljanza u l-determinazzjoni li qegħdin jiġu ristretti. ma naħsibx il-sur Kokan qiegħed hawnhekk fil-kamra, għalhekk ħanaddi l-mikrofon il-sur Prodi għal minuta u nofs. Grazie, President, il-rapport Andrikene huwa rapport tajjeb ħafna b'mod ġenerali. Il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi ħadem ħafna dwaru u ta' ċertu approċċi li kienu importanti, id-drittijiet tal-bniedem huma s-sisin tal-Unjoni Ewropea u tal-binja tagħha u dan huwa punt illi l-Unjoni Ewropea dejjem irid dejjem trid tippromovih il-globalizzazzjoni, il-tibdil ta' soċjetà tagħna qegħdin jimponu perspettiva ġdida, differenti li tmur li lin mill-approċċ li adottajna sissa u għalhekk huwa indispensabbli li nigarantixxu bħala drittijiet fundamentali ta' kull individu ukoll fost l-oħrajn l-aċċess ġust għar riżorsi naturali. It-tibdil fil-klima fis-snin li ġejjin ser iwassal għal bosta rifuġati illi ser jaħarbu mill-ifqar zoni tal-dinja u għadmir tagħna illi nibdew nindirizzaw minn issa dawn il-flussi ta' migrazzjoni potenzjali biex bekk ikunu nistgħu nigarantixxu id-dinjità ta' dawn in-nies. Il-leġiżlazzjoni internazzjonali attwali ma ma titkellimx illum il ġunata dwar is-suġġett climate refugee. Ovvjament irridu niġġieldu wkoll id-desertifikazzjoni. Dan huma suġġetti jiena provajt indaħħal fih dan it-test ta' dan ir-rapport biex bekk inkunu nistgħu niftħu dibattitu serju dwar dawn is-suġġetti. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Sciache per un minuto. Grazie ħafna, is-sur Shake għal minuta. Grazie ħafna l-President u Oli din iċelebraw ġurnata sinifikanti bil-premju ta' Sakarov imma għad ħafna baqa xogħol xi jsir nixtieq insemmi xi elementi ta' dan ir-rapport, il-neċessità li niġġieldu għal ġustizzja. Mhux biss huwa importanti li persuni bil-ħtija jittellaw il-qorti imma il fejn hemm F'dan ir-rapport qed nitolbu għal sanzjonijiet fuq uffiċjali Russi li huma responsabbli għal mewta s-sur Amiski u anka eh, fil-kustjonijiet eh, li huma eh, drittijiet tal-bniedem u li huma universali. Grazzi ħafna nixxinna dil-mikrofonu l-Onorevoli Van Dalen għal minuta u nof.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 dawn eh, l-aħħar 20-30 sena rajna li situazzjoni vizavi dritti tal bnida eh, tiebet qed nitkellem dwar l-Ewropa, l-Amerika u kien hemm rabta eh, ma' demokrazija aħjar u iktar prosperità f'dawk il-pajjiżi fejn hemm l-Iżlam fl-Eġittu Iran, Pakistan, Somalia u pajjiżi simili qed naraw aħna l-oppost. Ħafna minoranzi reliġjużi qed eh, mm, jiġu oppressi għat eh, naraw li hemm proibizzjoni, per eżempju, li wieħed eh, mm, sir nisran minn flok ma jibqa musulman hemm ħafna attakki kontra komunitajiet li jilom jgħixu fil-pajjiż għall-iktar minn musulmani stess Mm, hemm ħafna nies li jgħaddu minn din il-persekuzzjoni u l maġġoranza huma kristjani u għalhekk l-istati membri għandhom bżonn jagħmlu iktar sabiex jiġġieldu kontra il-persekuzzjoni reliġjuża. Barnessa Ashton, inti x'ħat tagħmel? X'politika se twetta? Grazzi ħafna, is-sur Sala Vrakos. Grazzi ħafna. Nishti jena nifraħ li Sinjura Andri Kiena għal dan il-rapport sieħ rapport li faslet. Nishti infakkar li l-kulħat li xi eh, 2050 sena ilu il-Griegi anzjani għalu ehm, eh, xi kliem partikolari bil grieg ir-Rumani u kol ħarġu bi espressjonijiet u l kellimet qed jitkellem bil-Grek u l-Latin. Ma nafx jekk għamilni aħna progress. Imma ma ksibniex l-aħjar riżultati Sfortunatament il-kriżi ekonomika u finanzjarja li feġġet eh, din waslet għal ħafna problemi u eh, il-kriżi laqtet b'mod partikolari eh, l-iktar persuni vulnerabli fis soċjetà tagħna u l-kriżi affettwat id-drittijiet tal-bniedem ukoll. Barnes Ashton, Sinjura President, aħna ma nistawx nitkellmu biss, eh, rridu nimxu mill-klim għal fatti għall azzjoni rridu nieħdu miġuri kontra l-esklużjoni soċjali, rridu kun hemm ħarsin soċjali u rridu wkoll eh, naċċertaw li żgħażagħ ma jkunux qiegħda. Mhux qed nitkellem dwar kull tip ta' xogħol, rridu nitkellmu wkoll dwar id-dinjità umana. Grazzi ħafna, nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-Onorevoli Vetman għal minuta. Grazzi ħafna ċivilizzazzjoni tista' tiġi mkejla mhux biss bil-livell ta' progress tekniku imma ukoll mm, ir-rispett ta' dinjità tal-bniedem u l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea mm, xi ħaġa ovvja u l-politika tagħna Mhix ħaġa mingħajr problemi, hemm standards doppji adottati sa għandna li EAS u qed nittamaw li jimxu mill-kliem għal fatti id-drittijiet tal-bniedem dawn għandhom jiġu inklużi fil-loqsma kollha tal-politika barranija. Jena nilqa investigazzjoni komprensiva tal-istrumenti kollha li għandhom xi qasma dan is-settur għax m'hemmx mhux qed naraw rida politika li jkun hemm dawn it-talbiet b'saħħithom hemm problemi bl-implementazzjoni. Grazzi ħafna nixtieq issa ngħaddi l-mikrofonu lis-sur Mikola l minuta u nofs. Grazzi ħafna. Signora President, Sinjura Ashton, Baronessa Ashton, Aziz kollegi l-Unjoni Ewropea imsejsa fuq il-valuri pal libertà demokrazija, ugwaljanza l-istat ta' dritt u, l-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem Jekk l-Unjoni tixtieq twettaq rwol importanti biex issaħħaħ id-drittijiet tal-bniedem għandha bżonn twettaq politika barranija korrenta bil-kontribuzzjoni tal-Istati membri kollha. It-tful dħul fis-seħħ tat-Trattat tal-Lisbona opportunità unika li, li namlu avvanzi fid-drittijiet tal-bniedem bliedem u d-demokrazija dan għandu jisir element ċentrali tal-oqsma kollha inkluż il-politika. Li jes importanti ħafna jiena konvinta li il-ħolqien ta' kariga ta' rappreżentant speċjali fuq il-drittijiet tal-bniedem bekk ikun hemm iktar viżibilità tal-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Nishti jiena nifraħ l-rapporter, il-Sinjura Andrikjene, l ħidma tagħha sinifikanti fuq dan ir-rapport fuq drittijiet tal-bnieda fid-dinja fil-2008 u dan ir-rapport jagħtina viżjoni ċara tal-attivitajiet tal drittijiet tal-bniedem fid-dinja. Grazie, la parola all'onorevole Cashman per un minuto e trenta. Thank you, President. And... Sir Cashman, Grazzi President, nixtin ringrazzja r-rapporter għal dan il-rapport eċċellenti, Baronessa Ashton. Jina ferm kontenta li inti jissandek għandek din il-kariga tijak, il-rekord tijak, wera li inti ma toqoċ lura, inti mm, taqbess għal dawk li mandomx vuċi u li jiġu imċaħdin mid-drittijiet tal-bnedem. Mid-drittijiet tal-bnedem mandomx frontieri u ma universali imma l-universalità ta' dan ir-rispet qed ifalli għandna ftejmiet ma' pajjiżi pal per eżempju pajjiżi ACP fejn id-drittijiet ta' dawk omosessuali u transessuali dawn ma jiġux irrispettati u anka fil-ftejm ta' Kotonu ma nafux jekk irid ikun hemm rispett għal eh, nis omosessuali. Għalhekk għandna bżonn aħna ta' direttorat b'saħħtu tal-drittijiet tal-bniedem fl-IAS biex naċċertaw li jkun hemm ta' politika eh, fl izvilup kummerċ u affarijiet barranin. Kif inti stesset fil istarrija tiegħek aħna għandna FTAs fejn fl-artiklu 2 il klawzula ta' drittijiet tal-bniedem għat ma ġiet implementata. Il-Parlament jagħmel rekomandazzjoni u sfortunatament il-Kunsill joqgħod lura. Aħna għalhekk qed inħarsu jħarsu lejk sabiex inti tmexxi eh, bis-saħħa sabiex ħares id-dritti ta' hmm, daw kil pajzi li aħna għandna relazzjonijiet magħhom. Jiena vera nilqa l-adozzjoni mill-Kunsil ta' Toolkit LGDP ta' din l lodda li jes tista' taħdem għad-drittijiet fundamentali ta' nis lesbjani, eh, omosessuali, bisessuali u transgender ukoll. Jiena nafda fik u din l-awla tafdak ukoll. Grazie, la parola all'onorevole Macmillan. Grazie ħafna, l-onorevoli Macmillan Scott għal minuta. Grazie ħafna, jiena nitkellem par il-Viċi President tal-Parlament Europeo Demokrazija għal drittijiet tal-bnidem nixtieq nirringrazzja Sinjora Dikrejani għal dan rapport eh, eċċellenti. Fid-diskors ta' Barnessa Ashen kelmet dwar l-istrutturi l-ġodda fl-IAS imma jew forsi ma tkellmitx eh, dwarhom eh, Eh, ħafna snin ilu meta jiena ta' strument jiena emment li jrid ikun hemm bżonn ta' struttura imma sinjura Ashton Baron Sashin titkellem dwar xi ħaġa li l-Kummissjoni tixtieq qed neħħi li jkun hemm mainstreams permezz tal-programmi kollha. Issa Baronessa Ashton ma tkellemx fuq mainstreaming imma meta titkellem dwar li hm, l-drittijiet tal-bniedem irridu jidru fil-politika kollha tal-politika barranija. Jiena qed ninkwieta li ehm, din id-dira mhux tkun wahda ehm, waħda ċara li nistgħu narawha. U um, Pal sinjura ħawtila jina kont fozlu il ġemma l-oħra nishtiq nirrifletti fuq punt. Emmek xi elf persuna jina kont eh, eh, edha wara sinjura Pelosi. Il-politiċi, il-diplomatiċi li iva ma' udin madwar l-Unjoni Ewropea, eh, dawk li għatmu ċivili, l-NGOs, meta għam kullħat bil-wieqfa biex iċabċab, kienem unanimita. Kullħat kien bil-wieqfa għax aħna il-kol kelma l-istess prinċipi u u l-istess twemmin. Għalhekk fil-futur meta l-Unjoni Ewropea għandha tajt x'inhuma setta tagħha għandha tajt ukoll x'inhuma il-prinċipji tagħha wkoll. Grazzi ħafna Bernes Ashton għax-xogħol li jinti qed tagħmel f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna xan nixtieq d l-mikrofonu lill-Onorevoli Porreba għal minuta. Grazzi ħafna. Grazzi Baronessa Ashton Il-rapport tal-Onorevoli Andri Kiene, um, rapport wiesa, imma dan mhux qed jikkonsidra l-kwistjonijiet kollha li għandhom xaqsma drittijiet tal-bniedem u l-ħarsin eh, ta' dan fl-2009. Mm, ftit informazzjoni eżempju, fuq id-diskriminazzjoni kontra l-Kristjani mhux biss fil-pajjiżi terzi ma fl-Unjoni Ewropea wkoll, naf l-Unjoni Ewropea għandha strumenti politiċi, diplomatiċi sabiex tiġilet kontra dan il-fenomenu u sabiex tikkondanna eh, b'mod determinat dan il-fenomenu. L-Unjoni Ewropea m'għandix eh, ukoll dak li għandu x'aqsam mal-ħarsin tal-bniedem eh, għaliex toqgħod lura mill-ħarsin ta' dan fir-Russja l-kooperazzjoni kooperazzjoni mar-Russja opportunità xirqa sabiex l-Unjoni taċċerta li drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż jibqgħu e, mħarsa aħna ma nistgħux ninsew dawk il-persuni li qed jiġu diskriminati fir-Russja l-politiċi rappreżentanti tal-NGOs e, dawk li jaħdmu fil-kummerċ nies e, li hemm diskriminazzjoni kontrijom u persekutazzjoni biss minħabba minħabba li huma kuraġużi biżejjed li jitolbu il-verità fuq kif il-pajjiżhom qed eh, jimxi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Campbell għal-minuta. Whilst we all unite in Mela, aħna Iva ma' Odin li nikondannaw abbużi fl-Iran u f'ċina għanna bżon distinguhom dawn mill- l-industrija Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem għax sissa eh, il-pubbliku qed jirċievi x'eb informazzjoni trattat orti Ewropea drittijiet tal-bniedem li qed tixtieq tagħti vot lil dawk li jedin fil-ħabs fir-Renju Unit anke dawk li joqtlu l pedofoli wkoll. U il-leġislazzjoni nazzjonali pal per eżempju eh, l-att eh, ta' eh, dizastru dwar id drittijiet tal-bnidem tar renju Unit dawn qed jippermettu terroristi joqogħdu fir-Renju Unit għax id-drittijiet tagħna huma iktar importanti mill mm, dawk il-ċittadini li dawn qed jeddu. Il-kawża ta' drittijiet tal-bniedem ta' spiss din mm, spiċċat ħafna taħwit u konfużjoni fejn ħafna avukati qed jħarsu id-drittijiet tat terroristi il-kriminali u dawk li li jixtiqu kollox. Dil-ħaġa għandha tieqaf, Grazie. Grazie, la parola all'onorevole Ob... Naddu issa għal Sur Obermeier. <clears throat> għal minuta. Grazie ħafna, Sinra President. l-Unjoni Ewropea qed timxi l qudiem fid-drittijiet tal-bniedem u tkellimna u kol dwar il-diskriminazzjoni kontra l-minoranza eh, lejn il-kristjani dinja mm, mm, għedin mixin lejn id-direzzjoni tajba. F'ħafna pajjiżi il-kristjani qegħdin jgħix qegħdin jiġġieldu biex jissopravivu irridu nisfurzaw lil ħafna pajjiżi għal aktar toleranza fir-rigward tal-minoranzi tagħhom. Ta il-prova hemm qiegħda irrid ikollna miżuri speċifiċi. Ma rridux eh, ftejjemiet u kontratti eh, eh, ma' pajjiżi sakemm ma jkunniex il-protezzjoni ta' dawn il-minoranzi kristjani speċjalment. Eh, l-argumenti um-, umanitarji waħidhom mhumiex biżejjed. Rridu nwaslu l-messaġġ tagħna naddu issa għall-Onorevoli eh, Gall. Onorevoli President, <clears throat> rappresentanta Olja li unet permetti biex nifraħa li l-kollega għan drakini għal xol taħħa eċellenti. Rajna numru rekord ta' emendi li tpoġġow u dawn fil-fat waslu għal xol kbir li kellu jisir. Jiena kontenta ħafna illi fil-rapport hemm enfasi fuq gruppi illi huma l-aktar vulnerabbli u li għandhom bżonn il-ħarsien, per eżempju persuni indiġeni, eh, minoranzija eh, nazzjonali u tfal il-messaċ li għaw f'dan id-dokument dwar il-servizzi esterni u xol tijaw u l-istruttura tijaw intlaqaw eh, bispirtu tajjeb u il- L-isforzi ta' Sinjura Ashton ħajkunu importanti ħafna. Rridu inħarsu lejn il-mainstreaming ta' drittijiet tal-bniedem din għandha tkun waħda mill-xogħlijiet ewlenin ta' servizzi esterni f'dan il-qasam rridu nassikuraw illi qegħdin naġixxu b'mod konsistenti u rridu inħarsu lejn eh, kwalinkwa falliment u nimxu marrida illi adottajna inkella nipperikolaw il-kredibilità tagħna dan huwa dibattitu illi jseħħ fil-plenarja darba f'sena U jekk inħarsu lejn dan id-dokument eh, eh, tal-drittijiet fundamentali u anka drittijiet tal-bnidem qed nippruvaw nibatu messaġġ illi huwa importanti il inħarsu lejn dawn il-drittijiet fundamentali anka barra mill-Unjoni Ewropea u ma rridux nuru laqas wiċċ bieħor. Grazzi. Grazzi, naddu issa għal Is-sur Migalski għal minuta. Grazzi, Signora President, rappresentantolli, kollegi. Jina kontent għalli drittijiet tal-bniedem huma parti integrali mill-azzjoni tal-EEAS, Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna, dan huwa element pożittiv ħafna dawn l-istrumenti fl-ambitu tal-EAS e rridu jiġu użati biex jipromovu id-drittijiet tal-bniedem u jiddefendu id-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem. Jina membru fid-delegazzjoni għar-rabtiet mar-Russja. F'dan ir-rapport hemm xi paragrafi marbuta ma' drittijiet tal-bniedem fir-Russja. Semmejna ħafna difensuri ta' drittijiet tal-bniedem dan l-appoġġ min-naħa ta' Brussell u Strasburgu fil-konfront ta' dawn in-nies li fir-Russja jiġġieldu favuri drittijiet tal-bniedem hija xi ħaġa fundamentali jiena naħseb li għal dan il an dan ir-rapport jistħoqlu l-appoġġ tagħna, jistħoqlu l-appoġġ tagħna għaliex jagħti din l-attenzjoni lil dawn in-nies. Naħseb li rridu segu dan l-approċċ u f'dan ir-rigward jiena nixtieq nappella l sinjura Ashton. Dan Revoli Sonic għal minuta u nofs. Grazie President. Id-dibattitu dwar ir-rapport annwali ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja tal-2009 miegħu hemm avvenimenti ta' diqa illi wrew li dritti tal-bniedem jiġu miksura. Naħsbu per eżempju fil-kas ta' Farinjas u Lukxaf Borg li ma setaw xirċivu l-premju tagħhom għaliex ir-reġim tagħhom ma ħallewhom xi tilqu mill-pajjiż tagħhom. Il-bira kien hawn iżjara tal-isfijiet li ġew hawnhekk mill-Iraq juruna illi għatanna problemi ta' diskriminazzjoni għabbażi reliġjuża, diskriminazzjoni u persekuzzjoni tal-Kristjani fil-Vant Nofżani kif ġara ġewwa Bagdad hemm metodi ġodda ta' persekuzzjoni tal-Kristjani. L-Unjoni Ewropea trid tirreaġixxi b'mod ċira u b'mod effettiv. Nixtieq ninaqat ukoll mal-appell tal-Onorevoli Buzek il-kwistjoni tas-sikurezza tal-, -sikurezza tal il-Kristjani ġewwa l-Iraq irridu nikkonsidruha bħala kwistjoni prioritarja. Ma nistax nippermettu li l-Kristjani jiġu trattati bħala ċittadini ta' tieni klassi. Kif nistaw namlu negozjati ma' Turkija? Kif nistaw nkomplu navanzaw f'dawn il-negozjati jekk il-Kristjani jiġu persegwitati fit-Turkija? li IAS e permetti biex intejbu l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fis-settur ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn iridu jixprunaw il-kooperazzjoni fuq il-livell internazzjonali u jkatru wkoll il-livell ta' sikurezza u meħtieġ li aħna nipromovu drittijiet tal-bniedem u sikur u d-demokrazija. Dan għandu jkun l-element ewlieni tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi sal-Onorevoli Zanikki għal minuta u nofs. Grazzi President. Baronessa Eshtin, onorevoli kollegi. Bħala viċi president tal-Kumitat tal izvilup Komitat Deve, jiena impenjata fi rigward ta' problemi ta' ħafna pajjiżi l-iktar fil-żona tal-Afrika fejn id-dritt tal-bniedem spiss jiġu miksura kalpestati u anke spiss minsija għadni kemm ġejt nar il ħatti li għadda minn missjoni uffiċjali fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo fejn apparti l-laqat istituzjonali li tas-soltu jiena xtaqt niltaqgħu wkoll ma' rappreżentanti tal-NGOs illi jaġixxu f'dan il-pajjiż. Jiena żort xi ċentri illi huma jaħdmu tajjeb ħafna fihom jiena ltqajt mal-vitmi ta' dawn il-pajjiżi fejn l-istupru huwa strument ta' gwerra fejn gruppi armati jkomplu mod ripetut jagħmlu stupru tal-massa u jagħmlu reati sistematiċi oħra kontra soċjetà ċivili b'mod partikolari kontra n-nisa anzjani u tfal. Jiena xtaqt insemmi l-eżempju ta' Repubblika Demokratika tal-Kongo għaliex għalix kienet l-wahda mill-axħar zjarit tijaj, l-axħar esperienzi tijaj. Iżda l-appell tijaj huwa indirizzat lej il-ħtieġa illi nibqgħu nikkundannaw b'mod ibes, mod taħraġ il-ksur ta' drittijiet tan-nisa. Il-Komunità Internazzjonali titissaħħaħ il-fondi illi huma mirati għall inizjattivi ta' ħarsin tan-nisa uh, mill-istupru forom oħra ta' violenza, bħal pereżempju il-mutilazzjoni tal-partijiet ġenetali. anke jekk għaliex din hija ksur ta' drittijiet tal-bniedem u tal-integrità fiżika tan-nisa. Grazzi, Signor President. Grazzi issa l-Onorevoli Matera għal minuta u nofs. Grazzi President, Signora Ashton, kollegi. Il-ħol inta servizz Ewropew għal-azzjoni estena li EES jirrappreżenta opportunità storika biex aħna nindirizzaw il-kwistjonijiet fi rigward ta' drittijiet tal-bniedem u tad demokrazija Mod partikolari irrit jindirizza il-rispett u l-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem dawn għandhom ikunu fil-qalba ta' setturi tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Nittamaw li kunem sinerġija akbar bejn id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-ambasċati tal-Istati membri biex nadottaw strateġija skont il-pajjiżi fir rigward ta' drittijiet tal-bniedem għaliex il-partikolaritajiet ivarjaw ħafna minn pajjiż għall ieħor il-pina tal-mewt narawa li jissir f'ħafna pajjiżi tad-dinja dan huwa mod diżuman kif qed japplika l-liġi l-eżekuzzjoni kapitali fil-Belarus, per eżempju, l-unika pajjiż fl-Ewropa illi għadu japplika din il-pjena tal-mewt. U importanti illi ntemmu darbal dejjem il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li tagħhom huma vitmi n nisa jisfaw vitmi n-nisa pal per eżempju il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa u dawn il-mezzi kollha irridu nużawhom fl-Assembleja ta' Nazzjonijiet Uniti fejn qed nitolbu moratorju internazzjonali dwar il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa. Se nikkonkludi billi ngħid illi rridu insaħħu l-isforzi illi qed tagħmel il-Kummissjoni u l-Kunsill biex aħna inxerdu dan ir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem mill-Unjoni Ewropea. Grazzi President. Grazzi, issa se nibda proċedura KHDI għaw 15 il-persuna li tixtieq titkellem għal dastant ma nafx jekk jistax jitkellem kulħadd mela jew nibdew bl-Onorevoli Sogor. Elnök asszony, főképviselő asszony, hangsúlyozni szeret. Signora President, nixtieq nisħaq fuq il fat illi għalkemm f'ħafna żoni tal- l-istati membri kienu eh, eżemplari fil-attivitajiet ta' integrazzjoni hemm min għadu lura eh, Eh, fċertu aspetti. Nitlob l-istati membri biex jiffirmaw, jirratifikaw il- konvenzjonijiet tal-Konsil tal-Europa u tan-Nazzjonijiet Uniti u anka il-protokolli li hemm marbuta magħhom. Nixtieq nitkellem ukoll dwar il-ħarsin tal-minoranzi nazzjonali u eh, anka il- minoranzi eh, marbuta mal-lingwi. Għanna nkunu eżemplari meta nitkellmu dwar id-dritt tal-bniedem fil-Unjoni Ewropea. Għanna bżonn armonizzazzjoni tal-attivitajiet internazzjonali biex bekk ikonna l-garanzija tal-progress. Naddu issa għall-Onorevoli Koppa. Grazzi ħafna l-Unjoni Ewropea għabbażi tal-prinċipji tagħha tħares il-drittijiet tal-bnidem madwar id-dinja madbaqa ħafna x'namlu. t tratta tal-Lisboner tkun aktar effiċenti f'dan il-qasam. Il-kol konvinti hawnhekk fil-Parlament Ewropew irridu nieħdu azzjoni biex inħarsu drittijiet tal-bniedem. Ikonna implementazzjoni tajba tal-istrumenti eżistenti e, għax dan jipprovdi qafas għal ħarsien għandna bżonn b'mod partikolari li nartifikaw il-konvenzjoniet internazzjonali kollha li jeżistu fuq il-ħarsin ta' drittijiet u b'mod partikolari il-klawżoli fil-ftejim ta' kummerċ ma' pajjiżi oħra dawn ikunu passi fid-direzzjoni it-tajba. Naħseb illi rridu nassikuraw illi n-nisa u id-drittijiet tal-żazax eh, eh, nisa jiġu eh, protetti naddu issa għal eh, l-onorevoli Palmanova, Signora Palmanova, Signora President, eh, para parti minn dan id-dibattitu tal-lum, nixtieq insemmi punt dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fil-żoni ta' konflitt, speċjalment fil-Kongo, Gaza u l-Iran. M'għandniex ninsowa din il-kwestjoni nisa u tfal l-iktar huma l-aktar li jsofru mill-konsekwenzi devastanti tal-konflitti ma nix nħallu l-ksur tal-drittijiet tan-nisa u l-Unjoni Ewropea għandha tiddefendi il-drittijiet tagħhom, il-konsiderazzjonijiet eh, tal-ħarsien tad-drittijiet tan-nisa f'pajjiżi terzi ħafna drabi insow minħabba interessi ekonomiċi għanna bżon li konna passi konkreti biex il-prinċipi Ewropej ikunu fl-azzjoni rijiet tana. U għanna nifukaw fuq id-drittijiet ehm, tan-nisa b'mod partikolari. Grazie ħafna. Istru Luċek. No, Eh, la parola all'onorevole Tavares. L-Onorevol Davares. Grazzi ħafna baronessa Ashton. Meta naraw gvernijiet bħal dawk ta' Franza u Portugiż fejn. Jena hawnhekk hawnhekk qiegħed warajk warajk jgħid il-kellim. Mela, meta dawn il-manifestazzjonijiet nistgħu ngħidu dwarhom u um, e, f'pajjiżi oħrajn laqas jistgħu jagħmlu dan l-Unjoni Ewropea iva għandha titkellem vuċi waħda fuq id-drittijiet tal-bniedem imma din l-inġiba mal-maċċina mux qed nitkellmu dwar vuċi oħra u l li l-Kunsill ħa e, kostituzzjonali x'nistgħu ngħidu dwar dawn. E, dawk responsabli fil-Kunsill jasbu li id-drittijiet tal-bniedem mhumiex fit-tieni tielet jew raba post imma l-ewwel priorità kuljum. Ġifiri mhux ħaġa tajba kif diġà smajna mill-kollegi li jkollna e, direttorat esklusivament għal drittijiet tal-bniedem grazzi ħafna l-Honorable Broms. Thank you. When we had the record... Meta kien uh, il-rekordjar ta' Sur Farinas mill-Kuba tal odu kont impressjonat bil-fat li huwa identifika lilu nifsu l kollegi tiegħu bħala persuna mhux uh, violenti kontra reġim ta' Kuba u importanti ħafna illi wieħed irrispetta drittijiet illi la jkomettu violenza u laqas jinkoraġġuha fuq l-oħrajn. Pero qabel ma nkunu uh, wis uh, santitużi rridu nifaċċaw il-fatt li fċertu stati membri persuni jittellaw il-qorti minħabba li jkollhom opinjonijiet politiċi differenti bħal sur eh, eh, bħal maġara fl-Irlanda. Jew eh, barra minn hekk partit politiku minar konnessjoni violenti ġi projbit fil belġju Kien hemm xi ħaġa simili fil-Ġermanja eh, pero li maddix mill-qorti fil-Renju Unit, eh, korp statali et eh, idur kontra l-partit tana bl-istess sibi skopijiet moħu. Grazie la parola. Grazie ħafna l-onorevoli. Jakolino. Grazie ħafna, Senjura President Berna Saashtin, il-politika ta' drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea. Eh, il-kollega Andrej kien rridu napoġġawa naraw kemm għatem bżon ta' affarijiet li rridu namlu li jess tal-Unjoni Ewropea eh, jista jieħdu b'mod jieħu b'mod effiċjenti ħafna miżuri u eh, l aspet individwali tal-istati membri għandhom jiġu konsidrati imma għandna bżon ta' politika eh, ċara u li tkopri situazzjonijiet kollha. Irrid ikun hemm ħarsien ta' żgħażagħ il-kbar, l-anzjani, dawk b'iżabilità, dawk eh, bi orjentament reliġjuż partikolari, dawk li huma omosessuali, rridu aħna nħarsu l dawn il-persuni ehm, bħal eh, manħarsu il-libertà ta' taħdit u eh, ġew eh, minnri ħafna mizur importanti minn dan il-parlament għalhekk aħna nafu li huwa biss permezz tad-dialogu b'saħħtu ma' pajjiżi terzi nistgħu naħarġu bi programm li vera dan iħares id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorelovi Mavro Nikolas. Signora Ashton, huwa bi pjaċir kbir illi qegħdin nisimgħu mill-rappreżentant tal tal-servizzi esterni li unajdu b'mod ċar li aħna responsabli l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali bħala Unjoni Ewropea rridu namlu minn kollox biex naraw li dawn il-prinċipi u libertajiet li huma komuni għad-dinja kollha jiġu implementati biex nassikuraw illi nistaw ikonna rol pozittiv u koll. Għanna bżon dipartiment speċifiku li jitwaqqaf fuq dawn il-libertajiet u drittijiet tal-bniedem biex bekk ikonna ħarsin veru ta' dawn id-drittijiet. Rridu naraw u kol qed seħ pero anka f'darna jiena minn Ċipru għanna elufi ta' Eh, Grigi ċipriotti, immigranti, il edin jitolbu id-drittijiet umani tagħhom, iridu aċċess għal djar tagħhom u aħna nappoġġaw il-komunità ċipriotta illi eh, ed eh, tiġi imkazbra mill-awtoritajiet ta' Turkija. Mela, appoġġawna u jbatu il rappreżentanti tagħkom f'pajjiżna. Is-Sur Schmidt issa. Wieħed mill-kandidati David Ikov għadu fil-ħabsa fl-Eritrea ilu emmek aktar minn elfejn ġurnata aħna għanna aktar opportunitajiet biex naġġixxu unkun impenjati lej dawn id-drittijiet umani anka jekk il-ksur isir barra mill-Unjoni Ewropea. il sinjura Ashton inħedġek biex tuża din il-possibilità biex tagħmel iktar pressjoni fuq l-Eritrea biex eh, jinħeles David Isaac rridu noħdu l-affarijiet bis-serjetà u nibatu messaġġ ċar għall President tal-Eritrea irridu nagħmlu kondizzjoni li kwalinkwa eh, ftejjim għal eritrea irridu ikun marbut mal-Helsin tiegħu qed serraħ fuqek issa u għandi fiduċja fik, Sinjura Ashton. Grazie la parola all'onorevole Grzib. Grazie ħafna. Is-sur Gurzib. Eh, grazie President, għonet nirringrazzja l-rapporter tal-rapport illi i prezentata Fl-istess waqt nixtieq ngħid illi wara tul fis seħta trattat tal-Lisbona hemm sitwazzjoni oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem. Kif issa se nużaw dan l-istrument eh, anka fil-politika kommerċjali tagħna il-drittijiet eh, umani huma importanti għall-imsieħba tagħna il-premju ta' Sakharov illum ħajuri li dawn huma importanti għalina. Il-drittijiet tal-Kristjani madwar id-dinja eh, aħna rajna li eh, kienu persegwitati u għanna naġiċu b'mod eh, ibes u għatajab li naħdmu mal-Konsil tal-Europa u mal-OSCU mal-Nazzjoniet Uniti u anka mal-Ombudsman tal-Konsil tal-Europa minħabba illi Hemm ħafna eżempji tajbin anka fl-istati membri. Grazie. Grazie la parola all'onorevole. Grazie. Una essa. Signora Oiland. Grazie signora President, signora Ashton. Il-rapport jinkludi numru ta' kwistjonijiet importanti, però jina nixtieq insemmi biss wieħed. Strategija li turi numru ta' każijiet simili illi għadhom ma eh, tajniex kasom. Irridu nagħmlu ċara l awtoritajiet russi li incidenti ta' dan it-tip jridu jiġu investigati skont il-prinċipju tal-istat ta' dritt. L-investigaturi tal-mewt tal-sur Niski ġew promossi dawn huma affarijiet illi ma nistgħux naċċettaw mhix ġustizzja u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ma jistgħux jalqu għajnejhom u jinjorawhom dawn l-affarijiet. Iridu nżommu f'moħħna il- L-impenni internazzjonali tal-Federazzjoni Russa, għalek kollegi, jina ħedġiċkom illi natu kas emenda 65 illi għed titkellem li semmi fuq l-investigazzjoni ta' Sur Game of Naftiski. Grazzi ħafna Sur Potaswicz. Grazzi, Signora President. Bħala membru ta' Soto Komitat Drittijiet ta' Bnidem nixtieq nifraħ li rapporter, rapport tajjeb ħafna, però bħala il-kap ta' delegazzjoni ta' kooperazzjoni fuq il-Belarus nixtieq ngħid li jiena kuntent ħafna bir-referenza li kellna għal dan il-pajjiż, speċjalment fl-isfond tal-limitazzjoni tal-libertà tal-assoċjazzjoni. Għanna problemi hawnhekk għal minoritajiet etniċi u reliġjużi. Kuntent ħafna li qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-aċċess għall-internet. Il-Belarusja hija eżempju ċar. Jina inserraħ fuq Lady Ashton u l-appoġġ tagħha li jkun hemm dialogu fuq il-drittijiet tal bidem fil belarussja U li jkun hemm ukoll eh, pressjoni fuq dawk li jridu jillimitaw il-libertà tal l-istampa. Is-Sinjura Hautelas. Uh, Chairman, I would like to... Uh... President, jina nishtiq nsemmi l-kwistjoni Illi semmew ħafna kollegi, ċe il-soppressjoni ta' drittijiet ta' kristjani jina fissem il-konsistenti nishtiq nassumi illi Il-kollegi u koll interessati fir repressjoni tal-libertajiet ta' twemmin ieħor għaliex ħafna drabi n-ninsi akkużawna li aħna eh, preġudizzjati. Għallek jina nishti illi l-linja gwida tal-politika eh, barranija tal-Unjoni Ewropea illi ma nkunux faċċoli. U l-baronessa xtin nishti insaqsija jekk ix wieġeb għal mistoqsijiet illi għanna fuq l-istrutturi ġodda ta' drittijiet tal-bniedem kif għanna fl-IAS illi ħajin ġabru fil-ġemat li ġejjin. Grazzi. Issa il-Viċi President Ashton fidejk. Grazzi ħafna Signora President u grazzi wkoll għal kontribuzzjonijiet għal dan id-debattitu illi jina derli li huma utli ħafna. Jena edha bħalissa bil-edha fuq in-naħa tal-Kunsill u qabel dal kont bil-edha fuq in-naħa tal-Kummissjoni u jiena nimxi min-naħa għall-oħra. Ġifri, nixtieq ngħid li daqqa nkun edha naħa u daqqa nkun edha oħra. Grazzi ħafna li sinjura Andrikieni il-qaxxol li għamlet u nixtieq nifirħilha għar-rapport. Rapport utli ferm fil-fatt. Jena wieġeb tlet punti komuni li tqajmu. Ħana mela ċara, law għannet jena nitkellem fuq mainstreaming għaliex ħafna drabi anzi iżejjed rajt id-drittijiet tal-bniedem li jiġu imwarba frokna tal-organizzazzjoni u jisiru kważi kważi um, b'tali mod li ma jagħmlu differenza għal xejn. Jiena determinata li dan ma jkunx jista' jiġri il-dritti ta' bniedem jingħataw priorità' l istrateġija tagħna aħna naċċertaw li d-drittijiet ta' bniedem ħajkunu rikonoxxuti bisħieħ fl-istruttura ġdida u kuntenta ħafna illi kollegi hawnhekk saqsew fuq din l-istruttura jiena ma nixtiex illi l-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem tkun mazza karti jiġbor it-trap din trid tkun biex ngħidlek ħajta tal-fidda illi tiddi u kulħadd jista' jara. Jiena impenjata mija fil-mija biex ikollna din il-ħaġa u ovvjament ħanna bżonn il-ħin jista' jkun f'ċertu każijiet ma jiena xi nixdaqs kemm nixtiequ, però jiena ħanamel l-almu assolut tiegħi. Għaniprofa naċċerta u koll illi tkun responsabilta ta' kullħat din il-ħaġa. Għalix mux biss erba minn nies fiħdan li AS li jdu jħarsu drittijiet tal-bniedem imma responsabilta ta' kulħadd. Issa darba tkom taraw l-istrutturi fil-grupp ta' ħidma naħan kunna għadin u il-proposti tagħna għal-mexxejja presidenti tal-gruppi ta' ħidma u mbagħad naraw jekk għandu xikolna nies mill-kapitali jew nkella jekk da grupp ta' ħidma għandu xikun ibbażat fi Brussell. Din hija ħaġa li ħaniddiskutu għal qudiem. Tiġad ddiskutejna il-programm ta' taħriġ għal kapiet ta' delegazzjonijiet u waħda minn dawn l-aspetti kienet propju drittijiet tal-bniedem. Jekk jġobkom aċċettaw li dan huwa parti fundamentali mill-istruttura, jiena determinata li kulħadd ħajkollu sem ir-responsabilta. Imbagħad it-tieni punt kemm ħadd tkun wiesa din il-kwistjoni li nirrikonoxxi li kien hemm insemma wkoll it-twemmin reliġjuż u naċċetta li it-twemmin reliġjuż huwa xi ħaġa importanti. Kien fil-faċċa ġerġiet diskussa fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin din il-ġimgħa jdu ndirizzaw ukoll id-drittijiet tan-nisa, tat-tfal, tal-omosessuali um, u Dawn huma il-punti fundamentali ta' drittijiet tal-bniedem. Biex tapplikom daw id-drittijiet tal-bniedem, l-unika kriterju biex jiġu applikati huwa li tkun bniedem u li tkun tkun ħaj hawnhekk. Huma fil-fatt id-drittijiet ta' kulħadd. Issa rridu naraw Eh, Mix għadin namlu fuq livell internazzjonali, il-Orti Internazjonali il-Orti Kriminali Internazzjonali, raw erba pajizi li irratifikaw l-istatut. U din ħaġa importanti ħafna jiena personalment ktibt lill ministri tal-pajizi li għadhom ma ratifikawx, tlabtom biex jagħmlu dan u dawn il-pajizi wiġbuna fil-Kumitat tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Mauda u koll għadin ippruvaw nestendu l-moratorium fuq il-pena kapitali naħseb li din hija ħaġa fundamentali mix-xogħol li qegħdin nagħmlu hija xi ħaġa universali, xi ħaġa li aħna lkoll nemnu fiha u eh, għandha tkun xi ħaġa li inagħmlu anki bħala parti mix-xogħol tagħna. Mela, l għamil tridu naċċertaw li kulħadd ikun jaf ix-xogħol illi irid jagħmel u t-tieni nett tridu nkunu ċerti li trid ta' bniedem ikopru kulħadd il-kull persuna u illi namlu differenza. Issa l-aħħar punt li rrid ngħid huwa kif aħna rridu nfittxu mezzi innovattivi biex naddu l-messaġġ tagħna. Nixtieq li aħna nkunu tassew kreattivi bil-mod kif naħdmu man-nies f'pajjiżi differenti meta niltaqgħu anki d-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem idu nkunu innovattivi u kreattivi anki bil-mod kif inqajmu dan il-punt ta' drittijiet tal-bniedem. U l-istqarijiet li namlu namel jiena li jamlu l-istati membri bħala 27 stat membru differenti u bħala istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea importanti li namlu dak kollu possibbli sabiex nindirizzaw it-ħassib u jkun hemm rida kollettiva li namlu differenza. Grazzi. Merci Madame Ashton. je donne pour terminer la parole à Madame. Grazzi Signora Ashton. Issa Il-rapporter biex nalqu Sinjura Andra Kini għal żewġ minuti. Sinjura President, l għanet jina għaluli il l-interpretazzjoni Ingliża ta' diskors tiegħi ma kienx preċiża u jiddispjaċina ħafna ta' dan għalhekk li ħa nagħmel issa wara din id-diskussjoni huwa li nittraduċi d-diskors tiegħi bl-Ingliż u nibata lill kollegi kollha konċernati kif ukoll ir-rappreżentanza għolja. Nixtieq ringrazzja lill kollegi kollha li ħadu sem fid-dibattitu tal-lum anke għall-evalwazzjoni pożittiva tagħhom u għal-rimarki u l-kummenti kritiki tagħhom. Għal dawk li tkellmu dwar il-minoranzi kristjani u qalu li ma ndirizzajċ din il-kwistjoni fil-rapport jina xtieq niġbdilhom l-attenzjoni għal paragrafu 126 għanna kapitlu sħiħ li jiddiskutu l-libertajiet li wieħed jipprattika l-fidi tiegħu u anke nsemmu il-minoranzi kristjani f'ċertu paragrafi speċifiċi. Jiena nixtieq insarraħ ras is-Sinjura Ashton li l-Parlament u ngħidu l-Parlament ħajibqa' jistudja x-xogħol ta' l-EAS u ħajkritika wkoll in-nuqqas ta' effettività u nuqqas tazzjoni fid-drittijiet tal-bniedem. Aħna għadna biċċar fil-rapport ta' din is-sena illi ma joġobnix il-fat li l-Unjoni Ewropea m'għandix benchmarks ċari. Aħna semmejna wkoll id-żappunt tagħna għannu qasta progress illi sar fil-konsultazzjoni u d-dialogi fuq id-drittijiet tal-bniedem nessax Ashton il-Parlament Ewropew għamel ħafna xogħol biex sab bażi komuni fuq il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem speċjalment dawk l-iktar sensittivi, dan juri li l-Parlament Ewropew huwa maqut fuq dawn il-kwistjonijiet, ċe il-ħarsin tad-demokrazija protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Nittamaw li jasal il-jum fejn il-Parlament Ewropew ikun jista japplawdi lill-Kummissjoni u lill-Kunsill għax-xogħol li jagħmlu huma wkoll. Aħna naħsbu li l-atturi kollha illi qegħdin jaħdmu f'dan il-qasam iridu jieħdu nota ta' dan u nittamaw illi ikun hemm progress. Grazzi ħafna lil kull min għandu sem minn dan id-dibattitu. Grazzi ħafna Sinjura Andrikini. Nalqu issa d-dibattitu ħankunu qegħdin nivvotaw għada f'nafsinhar fuq. l-autoritiet franċiżi għadhom